Okay, um, welcome, I'm... Tajab pwis, merħba. Naf li jem ħafna xol għaddej u diffiċli ħafna biex kullħat jattendi mill-bidonet tal-laqa tal-komitat. Jena wet kont eh, formula li tqasmet dwar limiti massimi l-benchmarks li ħan diskutu dan il-posponiment u diġa kena kwistjonijiet oħrajn ta' posponiment li tqajmu u ġola darba ikun hemm l-adozzjoni tal-aġenda u l-avviżi tal-President l-ewwel punti fuq l-aġenda nipproponi li nimxu hekk ikonna diskussjoni ġenerali dwar il-qada korrenti dwar il-posponimenti u xifisru dawn u xinuwa l-status tad dokumenti li jitħallaw mhux imtemmija, jiġifieri ma nkunux ressaqna votazzjoni ta' riżoluzzjoni leġislattiva fuqhom u jekk taċċettaw nimxu hekk. Għalhekk qed nipproponi li nimxu b'dan il-mod, Sur Langen tixtieq titkellem? Kej ukoll tixtieq titkellem jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sharon. Mistoqsija jekk jogħġbok dwar il-kwistjoni tas sottokumitat Jekk fimtek sow, id-deċiżjoni għandha tittieħed nhar il-ħamis. Filgħodu il-presidenti tal-gruppi ser jiltaqgħu, jiġifieri ma jistax ikunu preżenti għal dik il-laqa. Madana kollu wara rafsenar, imbagħad għandna l-laqa tal-PPE fil polonia Dan xifisser ifisser li xi kollegi minn tagħna ma jistgħux jattendu għal daqstant ikun possibbli tiverifika mill-ġdid jekk din id-deċiżjoni fuq is-sottokumitat tistax tittieħed nhar it-tnejn fi Strasburgu minflok għax dan ikun konvenjenti għalija u forsi nkun nistgħu nikkonsultaw bilateralment fuq dan il-punt. Grazzi. Toġobni li issa eh, tiħu pjaċir li konna laqat tnej fil-ħodu jew il-ħamis wara l-ofsenar, Vernin. Iżda l-ewwel darba li hemm din it-talba u forsi tispjega għala ikonna din l-għażla dawn laqa tiseħħu dan il-moment għax ikun hemm intoppi tal-aħħar minuta. Dan itemm il-punt bħala viżi tal-President nqis li adottajt l-aġenda jew le? Le? Gej, nikjożbok. Fuq l-agenda kien hemm ħafna xogħol li għamilt inti personalment fuq il-xogħol ta' shadows u tal-benchmarking u naf li kien hemm xi dubji dwar il-kontenut imma xorta temp opportunità li indirizzaw dan. Fuq il-fondi monetari tas-suq hemm kwistjoni tas sinavs il-fondi ta' valur net fiss tal-assi fejn hemm 400 biljun euro li jistgħu jerġgħu jiġu domiċiljat u dan jista' joħloq problemi għax jista' Eh, kunem problemi li jfeġġu, għalhekk irridu nqisu l-vantaġġi u l-isvantaġġi. Jiena rrid il-punt 5 fuq il-benchmarks u punt 7 fuq il-fondi ta' swieq monetari għom bħala votazzjoni sakemm ma jkollna ħin biex nindirizzaw dan il-punt. Inutli konna ħeffa, għax il qattu saġġelija friħom li tagħmel għamilna ħafna xogħol fuq dan il-punt u għalhekk aħjar nirreflettu ftit u nfasslu l-liġi. U għalhekk Nitlob il-laqa taqbel il-posponiment tal-żewġ punti biex bekk naħdmu fuqhom u kulħadd ikollu l-opportunità li nikkonsidraw l-implikazzjonijiet kollha. Grazzi. Grazzi gej. Inqis li dan il-punt huwa żieda parzjalment dak li xtaqt nagħmel billi jkollna diskussjoni fuq il-posponiment imma nqis dan bħala talba formali minn naħa tiegħek fuq iż-żewġ punti, punt 5 u 7. Uħud minn dak li ħut mill-affarijiet li ngħidu jistgħu jkunu relevanti jew le. Għal-kadrawi, dan ma jfissirx li l-affarijiet deċiżi, aħna nagħmlu deċiżjoni ġala darba nkunu diskutejna, mhux qed ngħidu li l-affarijiet binna dwarhom diġà. Għalissa. Nadda l-mikrofon li Sajid. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mish qed nara raġuni għal għandna nipposponu l-votazzjoni fuq il-fondi tasfi monetarji Jiena naf li hemm differenzi politiċi ta' opinjoni, specialment par fuq parti partikolari tal-proposta, jiġifieri kif għandna nindirizzaw is sinafs il-fondi ta' valur net fis tal-assi, jiġifieri hemm xi punti imma il-membri għandhom jesprimu ruhom xi punti jew ieħor jesprimu l-affarijiet l-opinjoni tagħhom viżavi l-proposta. Dan mhux it-tmiem ta' dan id-dibattitu rridu ngħaddu mbagħad tal-plenarja ikonna xi ħin biex inħejju xi alternattivi min jaf ma nafx, naraw, u mbagħad nindugosjaw mal-Kunsill. Ġifieri xorta waħda għad hemm ħin biex nħarsu lejn l-affarijiet mill-ġdid u nerġgħu naħsbu l-affarijiet mill-ġdid. Ġifieri mhux qed nara raġuni valida, tajba għala għandna nagħmlu posponiment. Din l-opinjoni tiegħi bħala rapporter. Ipposponejna l-affarijiet ġa darba, tajna ftit jiem zejda sabiex jippermettilna forsi nsibu xi kompromessi li kollhom appoġġ usa dawn tresqu il-ġimgħa li għaddiet din fid-direzzjoni ta' iktar flessibilità u għalhekk iktar lejn id-direzzjoni tiegħek jekk permetti li ngħidlek, ġifiri f'dan ir-rigward naħseb li l-kumitat għandu jesprimi ruħu issa. Din l-opinjoni tiegħi bħala rapporter. Emily, I think we're now Ħanna fid-dibattitu issa dwar il-posponiment mod ġenerali qabel ma tajtkom l-avviżi tal-President imma ma jimportax nimxi mal-andament tal-Kumitat kif tridu intom. Li kont ħanajt u hawn ħanistaqsi lil lemi li titkellem fuq il-benchmarks fuq il-benchmarks il-maġġoranza tal-gruppi talbu għal posponiment u ovvjament dan ikun rifless jekk ikun hemm votazzjoni. Jien li xtaqt nagħmel huwa li fir-rigward tal-fondi tas-suq monetarju wkoll l-MMFs dawn għandhom isuhom f'kol kwalinkwa ħaġa li ma tkunx tkun għadha pendenti biex bekk nalqu l-ewwel qari. Kwalinkwa ħaġa li ma tkunx f'dan l-andament tax-xogħol tkun xogħol li għadu pendenti li għadu ma nalax. Imbagħad il-Parlament ta' wara jiddeċidi u ser jagħmel mhux marbut minn xogħol li nkunu għamilna aħna xejn. Affattu. Jistaw jagħtu ħarsa li dak li għamilna ovvjament u jaraw kemm hemm bil wiesa jew le fuq dan u naħseb li dan ikun indikattiv dwar jekk jirġawx jixtiequ jiftħu l-affarijiet minn ġdid, jibatuħx lill kummissjoni ikomplu jew jażlu huma. Għandhom firxa wiesa ta' għażliet għad dispożizzjoni tagħhom dwar kif jistgħu ikomplu bix-xogħol li jkun għadu pendenti. Issa mmur lura dokumenti għaj tal-benchmarks Dan dejjem kien ħajkun xogħol li mhux se intemmu f'dan il-mandat. Jiena wet il-Kummissjoni li nipprova nagħmel xi ħaġa malajr malajr, ġifiri isa kienem sajjetta li laqtet il-Kommissjoni għajmetom fuq taħħom biex jipruvaw jitemmu il xogħol fil-Kunsill. Imma il-Kunsill ma, ma bedix jaħdem fuq dan, għadna ma kenniex eh, kompromessi bil, bil imma jidher li l-affarijiet mixin ħarir issa fuq naħa tagħna imma mhux il-gruppi kollha issa jixtiequ jkomplu b'dan ix-xogħol jew jirrikjedu iktar ħin. Jien għandi problema serja li nalokaw wisq ħin biex noqogħdu nerġgħu nfasslu mill-ġdid il-kompromessi. Diġà għamilna dan bosta drabi, l kwistjoni tal-ambitu ilha magħna mill-bidu net f'Novembru u din hija waħda mill-kwistjonijiet l-iktar kbar Fil-bidu jina ħallejt l-artikolu tal-ambitu mhux mibdul biex bieħ kollox ikun fl-ambitu, imma jiena mbagħad għamilt restrizzjoni dwar kif dan jidħol fis-seħħ mis-sezzjonijiet tal-governanza. Fid-diskussjonijiet matul il-laqa ta' Shadow Reporters u anke fuq talba ta' Emily jiena biddilt restrizzjonijiet fiħdan is-sezzjoni tal-ambitu imma xorta dan qed jikkawża il-problemi. Minn Strasburgu laf, naf li l-Kummissjoni kienet qed l lilkom biex tippruvaw eh, tipprova tindirizza t-ħassib li kellha dwar l-affarijiet legali dwar kif indirizzajt l-affarijiet jien jekk jistax ikollok din il gratta ta' flessibilità fiħdan regolament. Nafu li jista' jkollok pjuttost flessibilità fiħdan regolament dan għamennieħ kemm femir kif ukoll fil-regolament CRD fej kien hemm 150 Eh, punti ta' flessibilità fil-regolament ta' rekwiziti ta' kapitali CRR u naħseb li il-mod kif il-benchmarks bħala dokument huwa ta' zvolta li jiprofa jbiddel il-prinċipju ta' IOSCO għal sensiela ta' regoli f'dan ir-regolament naħseb li wassanna biex niddubitaw jekk dan kien xaħjar li jkun bħala direttiva flok regolament. U naħseb li jiena kontenta li nistaqsu l-servizzi legali tagħna fuq dan l-aspett. Jek nibdew kollox minn ġdid issa għaliex issa naf iktar dwar dan is-suġġett minn minn bdejt dan is-suġġett, forsi nagħmel suġġeriment li naħdmu malajr fuq regolament biex nindirizzaw il-benchmarks kritiċi u stajna nagħmlu dan fih dan il-mandat u forsi min jaf, forsi l-Kunsill seta' jimxi iktar malajr. Umbat forsi kien ikonna direttiva flok regolament li tkun timxi mod parallel jew mod iktar kajman f'kwistjoni li iktar taħraq tal-firxa wiesa ta' differenzi li kienem ta' benchmarks ta' limiti massimi li provajt nindirizza fil-proposta tijaj. Dan ma jdejjax l-ambitu, ma jagħmilx restrizzjonijiet għax hemm possibiltajiet taħt l-standards tekniċi regolatori mill-ezma kif ukoll mill-awtoritajiet kompetenti li jaqgħu taħtom għal ċertu benchmarks biex jitnaħħu barra mill-ambitu. Ġifri hemm flessibilità fl-ambitu u din hija il-problema li qed taffaċċa l-Kummissjoni. U jiena nemmen li għalhekk il-PPE fit-talba tagħhom għal posponiment talbu li rritu ċertezza legali. Dawn huma l-kwistjonijiet qudiemkom ikun diffiċli naħseb li l-affarijiet nagħmluhom mal malajr, l-affarijiet li jistgħu ibidlu fuq il-benchmarks, forsi nistgħu nippruvaw darba minn jaff imma ma naħsibx li verament valla pena li nivvotaw affarijiet li m'għandhomx korp wiesa ta' appoġġ fih dan il-kumitat għaliex dan huwa messaġġ li mhuwiex messaġġ fih nifsu għal suċessuri tagħna, ma nistgħux ngħidu li aħna ma stajniex niddeċiedu ġifieri pruvaw intom issa, forsi tiġikom żewġ jekk hemm xi ħaġa li hemm appoġġ wiesa għalija u konsensus wiesa għalija u mbagħad hemm pożizzjoni ta' votazzjoni b'saħħitha għalija, hemmhekk valla pena li nivvotaw għax forsi s-suċessuri tagħna jistgħu jkomplu fuq ix-xogħol tagħna. Imma jekk nafu li l-votazzjoni diġà tibda fuq siq waħda fuq iVet fuq vot li jista' jmur lem jew lawn jew inkella forsi min musser jattendex ma jistax ikun preżenti, l-ewwel net diġà mhux messaġġ sabiħ li qed nibagħtu mill-kumitat jew wieħed li nixtieq li nibatu aħna u jew inkella laqqas huwa messaġġ utli ta' għajnuna għas-suċessuri tagħna. Jiena dak li nħoss fuq il-proposta tal-benchmarks mhux se nivutaw għalih illum naraw jekk nistgħux naslu għal dan il- għal dan il-punt ta' konsensus wiesa għalix bħalissa naħseb li mhux valla pena li nivvotaw. Nirressaqt kwistjonijiet dwar jekk parti minna jew kollha din il-proposta għandha tkun direttiva ma naħseb li jkun valla pena l kummissjoni u kunsil ħarsu li dan il-punt biex bekk meta naslu li fl-aħħar naslu għal trialogu fil-mandat li jmiss nkunu solvejna l-affarijiet. U naħseb li dan jista' jiġi solvut mingħajr ma jkun hemm ħela ta' ħin. Imma dan ikun fidejkom biex taħdmu fuqu u anke ta' belħaq il-Kommissjoni. Kummenti dwar il-pożizzjoni ġenerali u xinija l-istruzzjoni li aħna qed nagħtu lill-suċessuri tagħna għattomkom anke dan japplika fuq il-MMF, il-Fond tas-Suq Monetarju, huwa dokument ibes hemmhekk ukoll ma nafx kemm ħajkun hemm diviżjoni fina jew le, ma naraw imbagħad fil-votazzjoni kif ser tiżvolġi. Naħseb li laqwa ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li jkollna pożizzjoni iktar ta' konsens jekk nistgħu ninsibuha u naraw li nkun għamilna x-xogħol tagħna bir-reqqa u li nkun ħadna biżejjed ħin li nagħmluh ix xoltana Grazzi, wett l-lem li titkellem, għaw xaħat ieħor li jixtieq jitkellem, għax imbagħad ser ikonna ħafna ħin liberu għaliex mhux ser nivvotaw fuq ħafna dokumenti minn kif qed jidru l-affarijiet la l-tips u laqqas il-benchmarks. Emily, ġala darba ħabbart li tixtieq tipposponi nixtieq nagħti segwitu. Malajr malajr. Nittama sinċerament li nistaw minn tal-inqas minn naħatana ikonna xogħol imtemmi li nalqu b'tejim tal-ewwel qari minn tal-inqas ikkonsultajt anke s-segretarjat fir-rigward dan il-punt għaliex Lantana tagħna mhux li naħħuħ mill-aġenda, ġifiri aħna nixtiequ naraw jekk nistgħux nivvotaw nhar it-tlieta ta' Marzu, nafu illi meta nitolbu għal posponiment dan jitlab ukoll li inti tinvolvi ruħek attivament wara. Jiġifieri aħna ċertament ħanatu segwitu ta' dan u nerġaw nitkellmu dwar dan u nippruvaw mill-aktar fis possibbli naħdmu biex irresqu proposti ġodda. Bażikament naħseb illi erċevejna l-annessi l-ġimma li għaddiet u maler maler tajtom daqqatajn 22 paġna ta' regolamenti huwa regolament li qed infaslu huwa wieħed importanti. Għalhekk jiena ħassejt li kien hemm inkonsistenzi serji u anke xi distakki u ħafna inċertezza legali. Nistgħu ngħidu xejn fl-ambitu ftit kliem Min jaf, naħseb li tajjeb li kunem, u anke li niddelegaw parti mill-ambitu ta' dan ir-rwol l-leżma naħseb li hija xi ħaġa taħraq. Bżonn li nsibu konsensus bejnietna, kompromiss diffiċli li naħqu ma naħseb li rridu nagħmluh minn tal-inqas forsi nivvutaw Pala prinċipju fidejna pala leġislaturi nistabilixxu x'inhu l affarijiet Dawn huma l-punti u l-għalin nixtaq tinqajja ma nixtieq noqgħod nidħol wisq fuq il-punti ta' tħassib tagħna, imma dawn huma wħud mill-raġunijiet validi u l-għalin għaliex labna dan il-posponiment. U kellna wkoll il-grupp ta' ħidma qabel u hemm min ovvjament jixtieq jiddiskuti fuq xi se nivvotaw. Irċevejna l-lista ta' votazzjonijiet il-ġimgħa u ovvjament ma stajt ngħid xejn il-ħadd Ġifiri tajjeb ħafna li nipposponu l-affarijiet u mbagħad nkunu qegħdin ninvolvu ruħna attivament fil-ġimgħat li ġejjin. Biex bekk bħala parlament ikonna xogħol imtemmi fuq dan il-dokument. Grazzi ħafna. Nittamajn ukoll għaliex jiena tilkom fl-modi li provajt indaħħal l-emendi ta' kulħadd u tilkom eh, il-kart eh, blanx biex tindirizzaw dan affarijiet anke fir rigward kompilazzjoni tal-annessi u l-emendi memxejn ġdid f'dan ir-rigward u minn ġdid jiena kont inklusiva u provajna kemm jista' jkun nqisu lil kulħadd. Però rridu nżommu f'moħħna li minn banda għandna nies tixtiequ jneħħu ħafna mill-affarijiet mill-ambiti, il-materja prima, l-enerġija, eċetera, u minn banda l-oħra mbagħad hemm min li ma jrid inneħħi xejn mill-ambitu. Ġifieri titissi triq tan-nofs l-uffiċ li siba u għalek emżon niksbu sens. Filip Umbat Eiling. Grazzi President, naħseb li tkellimt bil-għal meta inti għat li għanna bżon maġoranza wisa u provajna mmexxu l-leġizlazzjoni kemm jista' jkun jew inkella nastieħnu. Naħseb li hija azzjoni għaqlija minn ħatijak. Inħoss li fuq il-benchmarks nistgħu naslu għal maġġoranza wiesa' ek naħseb, forsi hemm mħusser ikun kontent, imma jena jisa bħala żewġ terzi għal terz jew tlet kwarti għal kwart bħala maġġoranza li jiena nqisa bħala maġġoranza pjuttost wiesa. Xorta xogħol li nistgħu nkomplu fuq il-mandat li jmiss. Fuq l-MMF il-Fond tas-Suq Monetarju nħoss illi meta nqisu l sviluppi reċenti ħaġa hija li tipprova tikseb maġġoranza wiesa' bil-bona fede. Imma frankament meta nati widen il-nies madwar il-mejda jinnegozjaw u jgħidu li l-ewwel net ma jridux limitu bassimu ta' kapital ta' 3% għal sinaf. It-tielet ma jridux li l-fondi tal-valur netfis tal-assin jifu. Jfisser li ma jridux din il-leġizlazzjoni ma jridu status quo ma nqis li dan huwa negozjar bona fede mhix kombinazzjoni li l-Kummissjoni ħarġet proposta, mhix kombinazzjoni li bosta atturi differenti li SRB fostom u oħrajn u anki l-G20 li ddikjaraw li l-fond tas suq monetarju jrid jiġi indirizzat, meta nisma' l min jgħid li jrid ikolna perjodu ta' osservazzjoni ta' tliet snin un mbagħad naraw jekk iridux buffer jew inkella jridux phase out, din mhix serjetà ta' kif taħdem u għalhekk frankament jiena lest li dejjem ninnegozjaw bona fede iżda jekk hemm min juqot joqgħod tawwa l-affarijiet bħala logħba politika għalhekk forsi mbagħad ngħidu l-affarijiet kif huma u nimxu minn hemm. Arlin, inkompli ma dak li għajjem il-kollega qabli, punt sensittiv, punt li għamil sens li għajem tinti, president, fuq il-benchmarks, u l-MMFs, naħseb li meta provaw niksbu kompromess, nipruvaw noġbu l kulħadd imma xi kultant nispiċċaw sitwazzjoni fejn emmina u flessibli u oħrajn iqisu bħala inċertezza legali. Ġifieri naħseb li fid-diskussjonijiet interni li kienna fil-grupp tagħna minn tal-inqas forse l-affarijiet jistgħu jaħdmu imma l-affarijiet mhumiex ċari dik il-verità u ma nistgħux ngħidu li issa eżman aktar setat f'dan il-qasam minn armantuhom il-ċarezza legali għal dak li qed nitolbu għam nagħmlu, ċertu każijiet kif imtajin, dak li jkun jista' jinterpreta l-affarijiet li anke jekk ikollok l-ambitu tista' tapplika l-eżma għal eżenzjoni parzjali jew siħa, ġifir għaskun taf 100% xem fl-ambitu. Ma naħsibx li dawn huma affarijiet diffiċli solvihom, naħseb li rid ikun hemm pożizzjoni definittiva li tittieħed jekk irridux direttiva jew regolament, ma tistax tħallat iż-żewġ l-affarijiet, ma tistax tfassar regolament palli kieku hija direttiva u ma tistax l-aħħar mill-aħħar tajt il-persuna li qed titlob timplementa regoli jagħmlu regoli li ma jistgħux implementaw. U naħseb li hemmhekk żgarrajna xi ftit fir-rigward l-approċċ tal-benchmarks. Kien hemm tentattiv biex ikun hemm kompromessi li waslu biex din l-inċertezza tfetx u issa hemm bżonn nippruvaw niċċaraw daqsxejn l-affarijiet. Nasab li hija kwistjoni importanti ma nix ninsow illi l-wirt li aħna ħanaddu Bħala kumitat il-mandat ta' warajna kellna smieħ kbir dwar il-benchmarks fil-kriżi tal-Libor jekk inħarsu lejn il-Financial Times tal-lum kien hemm manipolazzjoni ta' Forex li qed jgħidu li hija ikbar mill-manipolazzjoni li kien hemm fil-każ tal-Libor. Hemm konsegwenzi ikbar 5.3 triljun dollaru kuljum jum fir-rigward organizzazzjoni tal-finanzi li kien hemm flus tagħhom, jiġifieri ma nistgħux naffordjaw li nkunu inċerti f'dak li nipproduċu, aħjar li jkollna produzzjoni ta' xi ħaġa li tina wirt ta' ċertezza milli nagħmlu xi ħaġa li kif qed tinċerin u approċċ li jagħmel sens li ma nispiċċawx b'ħafna nuqqas taqbil kbar fejn gruppi ewlenin jivvotaw kontra jekk imorru plenarja bżon emendi tajbin u mannix ikonna situazzjoni fejn il-kumitat jikseb ir-rispett li ħaqqu. Speċjal affarijiet tal-aħħar xhur ta' dan il-Parlament. Naħseb li għandna rekord tajjeb u bżonn li nżommu miegħu. Unkomplu nżommu dan ir-rekord. U kif għal il-grupp tiegħi jien aħna appoġġa dan il-punt anke bħala viċi President tal-grupp, issa bżonn insibu mod kostruttiv biex nimxu l qudiem ħalli ntemmu l-affarijiet f'dan il-mandat parlamentari. Grazzi. Grazzi Jean Paul. Grazie ħafna. Jiena mhux sammu lura fir-rapport għaliex dwar dak kellimna, però xtaqt ngħid li dan mux test li nistgħu nħalluħ kufinu, irridu narġaw nfassluh. Irridu naraw daqsxejn jekk hux qegħdin nittrattaw ir-regolament jew nkella d-direttiva. Ħafna nies jaħsbu li għanna naħdmu b'konformità mal-rapport della Rosier u jekk rridu normalizzaw irridu nitrattaw regolament u biex indaħlu aktar inċertezza issa fuq l-idea ta' regolamentazzjoni tajba nek għanna eżempju tajjeb minn Eileen għanna l-iskandlu tal-Forex xaħġa li hija imminenti u mbagħad kellna wkoll l-iskandlu tal-Ibor. Ma rridux nispiċċaw b'regolament nofs kedda hawnhekk jekk se ngħaddu x-xogħol lill-leżma, nappoġġaw il-leżmar u r-rol tagħhom u jiena nappoġġom, però ma naħsibx li għajd idea tajba li dawn is-setat għom lill-leżma. Eh, dawn huma responsabiltajiet eh, ta' livell għoli. Ħafna nies jixtiequ li jiddelegaw is-setat lill-leżma, però mhux qegħdin għom riżorsi ta' kapitali jew riżorsi umani biex jagħmlu x-xogħol kif suppost. Ġifri situazzjoni ħażina fejn għandna awtorità li tista' daqqa taħt kritika aktar tal għax li ċola sew, mhux għax li xija kompetenti, però għax marċivitx biżejjed rizorsi. Għal daqstant naħseb li rridu l lura għad fassila ta' dan it-test u hawnhekk naqbel ma' għajlin rridu nieħdu biżejjed żmien kemm meħtieġ u nagħmlu xogħol tajjeb għax inkella nispiċċaw b'test nofs kedda biex nkunu nistgħu nivvotaw issa ma naħsibx li t ta' Marzu hija data qlija però lan tagħna huwa li dan it-test intuħ l-attenzjoni u x-xogħol jixtaqlu grazzi. Nittama li t-test tiegħi ma kienx nofs kedda. Werner issa. Kumment fil-qasir biex nżid ma dak li għadu kif qal Jean Paul. Is-sitwazzjoni inizjali kienet segwitu tal-iskandlu tal-Ibor u l juribor Issa, rajna skandli oħrajn tal-boros u jider li mandu jkun hemm xejn iktar trasparenti u ġust me tranzazzjoni tal-boros, għalhekk aħna rridu nifokaw fuq dawn it-tip ta' tranzazzjonijiet. Din hija taqsima żejra ħafna hawnhekk għaliex Hawnhekk għandna sistema miftuħa, trasparenti u ma li naħtiġu regolament ġdid hawnhekk. Grazzi. Mela. Eliza. Grazzi, Sharon. Mhux se noqgħod nirrepeti dak li diġà intqal. Jiena naħseb li huwa importanti li nipposponu l-votazzjoni fuq il-benchmarks u nippruvaw niksbu maġġoranza wiesa. Il-punt tiegħi huwa dan fuq id-data. Jekk id-data ix l-qreb data possibbli għaliex jiena naħseb li importanti li aħna namlu l-almu kollu tagħna fix-xogħol legali tagħna. It-tieni mistoqsija tiegħi. Jiena ma fimx eżattament jekk inti u x'qed tixtieq li tipposponi wkoll is-swieq tal-flus. Għaliex għandek ma li hemm ħtieġa ma narax l-istess argument li applikaw il dan il-qasam, pero fuq il-benchmarks naħseb li mexin fid-direzzjoni tajba. U xinu l-kas nifhem il-punt tiegħek u safajnu possibbli nixtieq li nimxu il-qoddim b'mod li nirranġaw safajnu possibbli l-pożizzjoni tagħna. Dak li jett min għalija kien li se nipposponu il-benchmarks. Kenna talba fuq l-MMFs Eh, mill-ant rapporter tal-Essendi li eh, għandu perspettiva differenti. Silvi. Iva, Sharon. Ma nixtieqx li ntawwa l diskussjoni għal sar ħafna xogħol tajjeb mir-rapporter, però ma rridux ninjoraw l-importanza ta' konsensus wiesa għad baqa xogħol xie jsir, pero naħseb li fl-axħar nistaw nikbu maġġorenza usa. Għawna kanna qasam u dimna fejn għanna nies li għaddejn jemlu għaffariet mux sew ġifri din situazzjoni serja jina għawna knaqbel ma dak li għal Jean Paul. Kont nkun kontenta li naddi xoll l-ezma, pero rrid intennu kol il-fat li ezma teħtieġ aktar rizorsi biex taħdem. Fil-qosor aħna rridu inkomplu naħdmu fuq dak li diġa sar qabel. Grazzi. Grazzi. Ah, Gej. Jena għamilta ċara. Ixxol xogħol kollu li sar fuq il-benchmarks naħseb ikun ħażin li ngħaddu leġiżlazzjoni issa. Jekk nagħmlu leġizlazzjoni, naħseb l-euroxettiċi jisbiċċaw fiċ-ċentru minflok fil-periferija. Kenna differal ta' tlettijiem. Jekk xi ħadd jista' jurin li kont ħażej nista' nivvota l-abolizzjoni tas-sejna b'sina stess. Intom tafu xinu ma sejna b'sollu jdejkom, jekk iva. Jiena wis nibża li ftit nies jollu jdejhom jekk nistaqsihom xi ħaġa bħal din, aħna qegħdin nipproponu l-abolizzjoni tagħhom. Ma kenniex diskussjoni pro jew kontra b'mod dettaljat, issa brabta mal-kompromessi. Il-kwistjoni hija li hemm madwar 400 biljun euro fis-sina u MFFs. U dan jista' jaħalli l-ġurisdizzjoni. Dan jista' jgħaddi l-likwidità pożittiva, likwidità l-barra mill-Unjoni Ewropea, jaf qegħdin noħolqu regoli li ma japplikawx għall-Istati Uniti, jaf qegħdin nagħmlu dan ix-xogħol kollu Minn ma isna eżattament x'inhu l-irwol tagħna. Issa jiena ma provajċ hawnhekk. Enżom is-sina b'sina proponejt li jekk hemm xi kwistjoni fuq e, riski sistemiċi u għanek ma naħseb li kwistjoni allura jkollna l-likwidità biex niżguraw li dan ma jisseħx imbagħad jista' jkollna sinaps u l fl flimkien. Però nisimgħu x'inhu l-argument l-ewwel. In-nies qegħdin jaraw x'aħna namlu. Għandna l-elezzjoni f'April u qegħdin naġlu u għalfejn. Ixolna huwa li nqisu dawn il-kwistjonijiet bil-aqal, nivvotaw u għanak qed nipproponi. U għanak kanna aktar xogħol u diskussjonijiet eh, milli kanna fuq dan is-suġġett, però naħseb li rridu nimxu b'aktar reqqa. U dik il proposta tiegħi. Grazzi, gej. Għanajċa xi ħaġa fuq l-MMFs jiena naħseb li dinja kwistjoni fejn il-verità mhix bil-fors magħrufa jekk tħares lej il-perspettiva eh, usa, il-konsultazzjoni li għaddeja bħalissa fejn għanna proposti leġislativi ulterjuri mill-Kommissjoni li jissa irridu jistennew sal-mandat li jmiss, jiena jidirli li specialment fil-qasam tal-Banek ċentrali hemmhekk ma jafux eżattament dwar dak li qed jiġri fl-AIMFD fir-rigward tal-miżati l-gates fis-sens li jiena kelli diskussjoni u meta jiena għattilhom li huma dawn is-sistemi diġà kienu qegħdin jeżistu ma kienu sorpriżi. Jiena naħseb li jiġri x'jiġri sakemm naslu għat trialogi nittama li jkun hemm aktar investigazzjonijiet biex il-Banek Ċentrali jaraw xejn x'inhi l-pożizzjoni tagħhom fuq dawn l-affarijiet. Iva Filip naf titkellem, però naħseb li x-xogħol għaddej. Minn A kien hemm tħassib u mbagħad kien hemm l-istint ta' Banek Ċentrali li ma jħallux l nies jieħdu flus, ma il-flus aktar siguri fis sistema jaħsbuhom, però pero ċittadini kultant irid ikollhom il-possibilità li jkollhom l-aċċess għal fondi tagħhom. Il-kwistjoni li għandna fil bissina f'sija li ħadd ma jaf eżattament dan fejn se jwassalna u se jkun hemm aktar xogħol fuq dan fil-mandat li jmiss viżavi l-fondi in ġenerali, fondi fuq depożiti. u jekk aħna se nisforzaw xi flejjes li huma fil-fondi għal affarijiet oħrajn id-depositi ma nafx eżattament fejn se nispiċċaw. Filip, xtaqt il-kelma l darba ħroxek. Skużani, gej, nirrispettak, però qed taqbis il-limitu. Għaliex l-ewwel nett bażikament dak li qed tagħmel huwa li semmi ċifri biex tbeżża lin-nies. U dan mhux xi ħaġa li jinsa naċċettaw qed tiżra l-biża u d-dubju kull ma tagħmel l-industrija tmiss dan perikolus wisq għall-ekonomija, tmiss dan għal xi ħażin għall-ekonomija. U mbagħad dak li qed timplika inti leġislaturi l-ġodda ma jifmu xejn f'dak li qed jiġru, però le jien mhux se nippermetti affarijiet bħal dawn għaliex jien mhux persuna finanzjarja, però naf biżejjed fuq dan il-qasam biex nara x'inhu x'inhu il-verità u x'mhijiex. It-tieni net li jessar bi qed tgħid għanna nikkonvertu obbligatorjament il-fondi jisinti jew se temmen li dawn in-nies kollha ma jifmu xejn fil-qasam finanzjarju u ovvjament il-konklużjoni naturali hija li inti tifhem aktar allura jew inkella inti tqis li dawn in-nies li ġew maħtura mill-leġislaturi u maħtura b'mod demokratiku jafu inqas minn dak li taf l-industrija. U skużani li se ngħidlek dan, però bħala leġislatur li aħna inċedu għal bullying tal-industrija le, mhux se naċċetta. U li timplika wkoll li dawk li ma jsegwux il-pariri tal-industrija huma jie inkompetenti jew ma jafux ma jagħmlu, le, din hija insolenza, mhux se naċċetta. Jina għandi bżon pariri x'għandi nagħmel tgħid il-President. Grazzi ħafna. Jiena ma nħuġ gost l-diskussjoni ta' għadha għasek fuq il-personali, u Filip, inti għajt fil-personali. Gej, razzand għaxaj li l-nifsu fil-kommenti tijaw, ta' naf li l-istil tijak li ta' titkellemmek, nafli u l-istil tijak, u ġili jużajna għal ta' għana xekultant, pero jekk joġbok, razzan li l innifsek. Zanf moħħok li IOSCO u l-Kommissjoni ta' Securities proponi taffariet differenti. Iġifiri di mux ħaġa tal-industrija in ġenerali, għandu għandu bżon li konna dibattitum, pero ma naqawx fil-personali. Gej, fidejk, jena mux sena għadaqsek fil-bax, xoħli bħal leġislatur u għalin id-deċidi. Jgħidu xiejdu n-nis, ħat muħajajd li eh, xandin għamel. Dak li għatnejtu għal-verita. Aħna ġena mistoqsija xaħġa u aħna nirrealizzaw li n-nies ma jafu xejn xinu jiġri. Xi ħodt minna jafu xinu jiġri pero l-maġġoranza ma jafux l-implikazzjoni. Jien qed nitlob żmien biex in-nies jifmu l-implikazzjonijiet. Nimux mhux kwistjoni biss ta' industrija, it-teżori Ewropej ukoll huma mħażbin. Awtoritajiet ta' taħriġ vokazzjonali, universitajiet, awtoritajiet lokali. Kif ukoll investituri privati u pubbliċi. Kollha huma mħasbin. Jiena proponejt li konna checks and balances. Jekk ser żball, xejn ħażin. Jiena qed nitlob li aħna nagħmlu xogħolna bħala leġislaturi u namlu xolna bil-aqal, nikkonsidraw l-implikazzjonijiet ta' dak li qegħdin niddeċiedu fuqu. U ma naħseb li għedin nagħmlu dan sur President. Dak huwa l-uniku punt li nixtieq nagħmel, grazzi. Grazzi. Naħseb li kulħadd tkellem. Aħna bdejna bitlet votazzjonijiet qoddimna. Issa qbilna li se nipposponu il-long term investment funds u qbilna wkoll li nipposponu il-benchmarks għal daqstant jibqa jekk li niddeċiedi jekk rridux nipposponu wkoll l-MMFs. Il-rapporter għadu jinsisti li ma jixtieqx li nipposponu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 Jiena nishtiq nagħmel ħaġa ċara fuq dan is-suġġett għandi pożizzjoni li diġa' esprimejt. Però naħseb li l-punt ewlieni b'dan id-dossier huwa il-vinafs u s-sinafs, dawn irdu nitrattawhom bil-aqal għaliex inkella. Se jkun hemm ċertu reperkussjonijiet jekk nipposponna l-affarijiet mhux bil-fors inni nies l-pożizzjoni tagħhom, l-uniku vantaġġ li jista' jkun hemm fil-posponiment huwa li darb'oħra nkunu mħejji aħjar fil-lista ta' votazzjoni li xadna kemm irċivejna l-lista ta' votazzjonijiet issa nofsi ilu. Bekk darb'oħra nistgħu nkun aktar konsistenti, dan huwa qasam komplikat ħafna. Skont eh, l-andament tal-votazzjoni hawnhekk l-amendi individwali, eccetera, jaf ikun hemm reperkussjonijiet oħra wkoll sekondarji fir-rigward tat-test innifsu. Għalhekk mhux qed inkun kritiku, mhux qed ngħid li rapporters m'għamlux biżejjed xogħol, però meta nqisu l-komplessità tas-suġġett hemm pożizzjonijiet li jistgħu jkunu konfliġġenti u kontradittorji wkoll, ġifieri jekk nipposponu l-vot, allura kulħadd ikollu biżejjed ħin biex jirrifletti mhux se nibdlu l-pożizzjonijiet tan-nies dwar hekk għandix inżommu s-sina taħt kwalunkwe ċirkostanza, però naħseb li dak li se niksbu huwa li jkollna test aktar konsistenti. Għaliex kien konna aktar ħin biex nagħmlu dan ix-xogħol eh, biex nagħmlu dan ix-xogħol diffiċli. Il-proposta għal daqstant hija li nipposponu din il-votazzjoni. Mela, l-votazzjoni fuq il-benchmarks. Għaliex mandiġ dubbi l-soċjalisti se jisaqsuni fuq hekk. L-MMFs, trid ngħid tgħid il-President. Rigward il-benchmarks unanimi fil-fatt. Intom favur il-posponiment. Iva aħdar favur Il-votazzjoni miftuħa, sinjuri. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni pospostat. 23 kontra 15. Il-rapporter jixtieq jgħid xi ħaġa. Grazzi ħafna, Signora President. Ovvjament jiena nirrispetta l-maġġoranza tal-Kumitat fuq dan is-suġġett, però fl-ispirtu ta' dak li ntqal Mr. Gozes jiena lest li nipposponi il-votazzjoni għal xi data fil-ġejjieni mill-aktar fis possibbli però u safrattant nistgħu nkomplu naħdmu fuq il-lista ta' votazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar imma aħna rridu nieħdu pożizzjoni fuq is-sinavs. Din il-pożizzjoni forsi ma tinbidilx imbagħad. Nammaġina li ma tinbidel fil-jiem ta' wara. Ejja naqblu fl-imkien li dan huwa l-aħħar posponiment. Id-darba li jmiss se jkollna votazzjoni. Kulħadd irċiva l-emendi l-lista tal-votazzjoni u mbagħad irridu niddeċiedu. Grazzi ħafna. Grazzi. Signora President, jiena wkoll naqbel ma dak li qal ir-rapporter. irridu nivvotaw mill-aktar fis possibbli, però rridu wkoll daqsxejn ta' żmien biex nirriflettu fuq il-lista tal-votazzjonijiet. Għanna la aħra din il-ġimgħa il ppe għandu laqaw kol barra mill-pajis fejn se jkun hemm ħafna membri minn dan il-komitat se jsifru biex jattendu għal din il-laqa għal din ir-raġuni. Ma naħsibx li tkun idea tajba li l-votazzjoni sseħħ il-ħamis ta' din il-ġimgħa m'għandix dubju però li nistgħu nsibu slot ieħor għal votazzjoni. Iva, aħna bilna li mhux se nivvotaw il-ħamis minħabba n-nuqqas ta' nies. Mhux se jkollna votazzjoni short notice tinkwetawx. Specialment meta jkollna minn penji oħrajn. Fuq id-data naraw aktar tard. Ja forsi nivvotaw nartat nejn tnejn Strasburgu, skużawni dwar dan, eh, Werner. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Memġ votazzjoni, minn ġiel votazzjoni jista' jitlaq. Nistgħu nagħlqu dan il-punt. Issa nistgħu nkomplu fuq il-punti tal-aġenda 3 u 4 sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli fil-każ ta' kumpaniji prinċipali u sussidjarji ta' stati membri differenti u il-draft report. Dak li għadin jitilqu jekk joġobkom itilqu fiskiet. And then I can give Mr. Nitras. Un nista' ngħaddi kelma lis-Sur Nitras. Anzi, is-Sur Kutax li se intervjeni. Jekk se titilqu jekk jaġabkom id-dumux titlajjawx b'mod li nkunu nistgħu inkomplu bix-xogħol tagħna. Grazzi ħafna. Meta tkunu l-esti, signori, nkunu nistaw nkomplu. <laughs> Thank you, Sharon. Uh... Please. Kħiġobkom. Għaliex għandna min jixtieq jitkellem minn ma joqgħod jgħajjat. Għabel xejn, skużawni, uh, Anzi, xtaqt uh, nressa u koll l-skużi ta' Moġka li ma stax kun prezenti l-lum għal-kem għanda raġuni validissima xada kif saretom. Bekk jena niprezenta First of all, um, just to mention that uh, the Parliament has been uh, very vocal in the debate of uh, tax fairness and fight against tax fraud. Mela, Iva, jena sen resa il-lidijat taħħa, għandak li għandu xaqsam l-evitar, l-evazjoni ta' taxxa fost oħrajn u anke għedin nitolbu l-Kommissjoni tindirizza il-problema ta' diskrepanzi ibrediġi bejn il-sistemi differenti ta' tassazzjoni użati fl-Stati membri. Kif ukoll sabiex niprezentaw eh, nippreżentaw proposta għal eh, PSD brafta mal-klawzola kontra l-abbuż u anki biex eh, nevitaw it-tassazzjoni doppja fl-Unjoni Ewropea. Il-bidliet introdotti mill-Kummissjoni li huma qudiemna bħalissa huma punti li aħna nilqgħu. Issa dwar diskrepanzi ibridi. Ir-rapporter tappoġġa il-pass li ħadet il-Kommissjoni, bħalissa għanna stati membri illi applikaw kwalifikazzjonijiet ta' taxxa differenti għal dak neċasam self eh, ibridi għal dak u dajk wassal illi tali self eh, jiġi meqjus bħala spiża li stajt naqas mit-taxxa minnaħa u bħala distribuzzjoni sentata mit-taxxa brabta mal-profit minnaħa l-oħra. U allura dak li għandu xaqsam ta' sezzjoni doppja dan hija xi ħaġa li tiġi indirizzata b'urġenza. Soluzzjoni qudiemna llum segwi proposta mm, fasla mill-grupp tal-Kw kodiċi ta' kondotta tal-2010 u tagħti eh, ħlasijiet li jistgħu jitnaqsu mis-sors u allura biex dana kollu jiġi implementat bisħi rridu wkoll eh, naġġornaw il-PSD. It-tieni aġġornament għandu x'jaqsam ma' regoli ta' kontra l-abbuż u li kula pass li aħna nilqaw. Il-Parlament ilu jappoġġa illi neħu id-directive shopping fejn kumpaniji jippruvaw jinvestu permezz ta' intermedjarju stati membri fejn dispożizzjoni ta' kontra l-abbuż uman astretti? Jew inkella fejn m'hemmx regola bekk il-rapporter eh, tappoġġa l-introduzzjoni ta' regola obbligatorja fejn l-istati membri kollha mbagħad ikollom jinjoraw kulunkwa ta' benefiċċji ta' tassazzjoni li jiġu minn arranġamenti artifiċjali għalkemm ma jkollhomx eh, forsi sustanza kummerċjali ma jirriflettux l-ekonomija reali. Fl-aħħar Marvrej Kleva fir-rapport tagħha wkoll edha temenda artiklu 1 u tal-PSD qed tipproponi li nsaħħu definizzjoni ta' kumpanija prinċipali illi u kol ma permettix illi kun hemm aktar benefiċċji għal dak li għandu x'jaqsam eh, distorsjoni tal-kompetizzjoni kif ukoll tintroduċi proposti għal rata ta' taxxa korporattiva stati membri illi dawn ma jkunux iktar baxxi minn 75% ta' rata medja applikabli f'kull stat membru u dan il-kumitat ukoll uh, fl-2011 ukoll kien wara proposti uh, simili fil-rapport Gigold u rapport terti tama illi uh, bl-erozjoni tal-bazi pala punt li jitpoġġa fuq l-agenda bekk mhux biss ikonna l-appoġġ tagħkom iżda hija wkoll ikolla l-appoġġ tal-Istati Membri u anki tal kummissjoni dwar dan il-punt ukoll. Bekk Eda edha tħares il-qoddim biex ikun hemm aktar xogħol ma' rapporters u xadow rapporters u kollegi oħra. Grazzi. Grazzi ħafna, Tati president Għanna ma' l-PPE, Theodor, pero mux prezenti bħalissa. Um, in which case if, if there's no... Jekk lek ma' nix kellima l-PPE, Silvi. Grazzi Sharon. Qabel xejn, grazzi ħafna l rapporter għal kemm mhix qiegħda prezenti, grazzi għal kollega li eh, rappreżentallum. Naħseb li irridu nitlu fid-dettall u naraw il-punti tekniċi, però mixin fid-direzzjoni tajba. Jiena xiftit imħasba meta nara li l-Parlament jiġi konsultat fuq dawn kwistjoni ta' tassazzjoni, eh, meta mbagħad aħna nqisu wkoll eh, kemm huwa importanti u anki naraw id-dibattitu pubbliku li eh, jitqanqal midana kollu. U anki brabta ma' setat tagħna ħeġi mill-Trattat ta' Lisbona, però rridu wkoll nqisu l-livell ta' Parċipazzjoni kapitali. Rapporter qed tindirizza eh, rata ta' 10 sa' 15% din hija xi ħaġa li rridu nikkonsidraw f'aktar dettall imbagħad għandna eh, taxxa legali, livelli ta' taxxa korporattiva għal dak li għandu xaqsam ukoll il-medja Ewropea u rabtiet ta' dawn ma nafx x'tina eh, idea tajba anki għax li xtin twassal ċerta kompetitività. Mbagħad irridu naraw ir-realtà wara dan kollu għaliex f'ħafna stati membri naraw li rati ta' taxxa illi jiġu indikati eh, mod pubbliku, iżda mbagħad hemm mezzi kif wieħed idur magħhom u jevitom u allura rridu naraw ir-rati veri li eh, qegħdin eh, japplikaw il-kumpanija, allura rridu naraw kif se jkollna kontrolli fuq dawn is-sitwazzjoni. Din se tkun xi ħaġa komplessa, però grazzi lir rapportar dan ix-xogħol aħna se niġu lura għal dan il-punt għaliex hemm xi punti tekniċi li għadhom pendenti. Grazzi. Grazzi Dr. president Jessanna l-Onorevoli Lamberts. Iva, fil-stil tiegħi tas-soltu, jiddependi jekk għandek xi ħadd eh, li tattakka. Mela, xi kultent meta wieħed ikun eh, ċaru tont u ma joċ id-dur mal-lezja, l lewza jkun aħjar. Mela, qabel xejn. Grazzi l rapporter Pero issa wasalna situazzjoni fejna tfadilna ħafna xogħol biex niġġildu pjanar ta' taxxa aggressiv. Il-ġimma l-oħrajna kont seminar ta' DG Comp u ma u jindirizzaw situazzjoni, din hija partajba, DG Tax ukoll tixtieq tieħu dwar dan iżda jankunu ċari. Eh, Sadim imbretan membri ta' ċaddom entuzjazmu f'rigward ta' dan Eh, biex bekk nalqu l-lakuni eh, u anki eh, biex nalqu dawn il-problemi li ta' taxxa l fl-Ewropa. Dan hija parti mill-strumenti kollha li aħna nistgħu nużaw kontra l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u naħseb illi issa wasal iż-żmien li iva tassew nużawha din il-ħaġa. Niftakar mir rapport Gold li proponejna il-rata Eh, m'għandix tkun aktar għalja mill-75% tar-rata statutorja u qed nara li rapporter qed referja dan il-punt u din hija xaġa li nappoġġaw nappoġġaw fil-fatt ukoll emendi oħra, eh, l-emendi l-oħra tar-rapporter. Bek nittama illi se nkunu nistgħu niksbu maġġoranza eh, f'dan il-Parlament Għalkemm jiena naħseb illi li il femit li għandna dwar il-livell ta' tassazzjoni, eh, nittama li jkun hemm ftehim wiesa bejnietna li nixtiequ li s-sistema ta' tassazzjoni tkun waħda ġusta biex nizguraw li tassew ma nispiċaw situazzjoni fejn e, eh, kenna kooperazzjoni fejn kenna situazzjoni fejn sistema tilab kontra oħra. U qed nisma ħafna illi eh, Iva, najdu li l-SMEs huma importanti għax huma l-magna tas suq tax xogħol iżda bħalissa dawn l-SMEs din tassaw jerfaw il-pis fiskali ta' tassazzjoni korporattiva. U allura jekk irdu nindirizzaw is-sitwazzjoni, dan huwa strument li rridu niżaw biex niżguraw li l korporazzjonijiet il-kbar iħallsu it-taxxa tagħhom u mhux biss jimxu mal-liġi, iżda anki li juru ir-rida li jagħmlu hekk. Jien se nieqafaw għalissa u għalek eh, aħna nistaw nappoġġaw il-rapporter fi xol taħħa u aħna se konna diskussjoniet ma' kullħat u nittamaw il-kol kemm aħna ikonna l-istess tip ta' pozizjoni. Grazzi. Grazzi ħafna għet il-President Jürgen. Grazzi Sharon. Mela, pozizjoni taħna. Il-proposta tal-Kommissjoni miexja fid-direzzjoni tajba, iżda aħna nħossu li tkun idea tajba illi ikonna il-punt li semmet l-Henry Kleva, iġifiri level minimu ta' 75% għal taxxa korporativa meta mqabla mal-medja Ewropea. Aħna tal-fema li dan il-prinċipju huwa xira, huwa prinċipju tajjeb u nappoġġaw din il-konklużjoni. Issa, flimkien ma' wieħed A, artiklu wieħed A tal-proposta Kommissjoni għal dak sam il-ġidda tal-evasjoni tat-taxxa aħna ħossu dan u approċċ tajjeb. Iżda hemm xi eżempji li nistgħu nirreferu għalihom hawnhekk fil-liġi tat-taxxa eh, Ġermaniża u anki skont l-esperti tagħna tal-Ġermanja jista' jkun hemm miżuri ġenwini li jistgħu jintużaw palma sar lura f'pajjiżna biex bekk konna paragun. Ġifiri r-razzi ta' pagi tal-impiegati eh, li ġu paragunati ma' pagi f'pajjiżi oħra. U allura wieħed jista' mbagħad jagħmel paraguni ta' taxxa. Dan huwa approċċ eh, simili ħal Renew Unit fil-każ ta' Amazon biex bekk eh, naraw l-intejbu l efficienza Ma naħsbux li l-proposta tal-Kommissjoni però mhix jawis il-qudiem għal dak li għandu x'jaqsam il-ġlida dettaljata tal-evażjoni tat-taxxa. Aħna nħossu li konna riżultati aħjar li kieku jkollna rata konsolidata ta' taxxa għal kumpaniji li huma attivi f'diversi eh, pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ġifieri basta taxxa titqis bħala entità konsolidata madwar l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea biex bekk eh, dana jorbot u kol ma l-attività ta' taxxa ta' eh, kumpanija f'kull stat membru u anki l-attività li kunem f'pajjiż wieħed jitqis biex bekk ma jistax isir evażjoni. l erożjoni tal-bazz tat-taxxa u anki ċaqliq tal-profitt dan huwa punt li nifukaw fuqu li konna ġifiri approċċ forsi dana kollu ma jkunx tant fattibli fi żmien medju, però meta tara pajjiżi attivi fuq livell internazzjonali jista' jkun hemm approċċ aħjar fil-ġlieda tal-approċċ kompetittiv għal dak li għandu x'jaqsam ir-reġim ta' taxxa. Abbażi ta' dan il-prinċipju bażiku Jina ma naħsibx li l-proposta eh, tal-Komissjoni sejra wis il-bot għal-kem Iva tħares f direzzjoni tajba u għallura nistaw nappoġġaw il-miżuri illi huma inklużi fil-proposta. Grazzi. Grazzi, eh, Astrid Luling. Grazzi, Signora President. Ix-xadow tana ma stax eh, ikun prezenti l-lum, pero jina di mistoqsija. Jina għadni kif rajt dawn l-emendi u jena xtaqt eh, nsaqsi l-Kommissjoni, kux possibli li nikkalkulaw eh, din iċ-ċifra ta' 75% għal-rati legali korporativi li jiġu imposti fuq il-kumpanija lix it-taxxa korporativa tanti għaxa komplessa fl-istati membri Leġina xina li nindirizza dawn il-kwistjonijiet issa u għamiltek fil-passat u naf li fċerti pajizi rati donnom u ma aktar u l-jien. Pero meta tqis umbat l-eccezzjonijiet kollha u l-mezzi kollha differenti ta' kif ir-rati fil-fatt jaħdmu, allura mbagħad ir-rata vera tkun eh, rata aktar baxxa minn dawk il-pajjiżi fejn ir-rati imposti donnom huma l-aktar baxxi u la kif se nikkalkulaw din ir-rata ta' 75% meta naraw kemm huma komplessi dawn is-sistemi ta' taxxa kooperativa. Jiena minn tanċina kuntenta dawn l-emendi, kolli ngħid, u nemmen li se tkun kważi impossibbli napplikaw dak li qed tipproponi l-Kommissjoni. għalhekk jiena nitlob lill-Kummissjoni tgħidilna jekk hijiex eh, f'sitwazzjoni f'pożizzjoni li eh, tatina informazzjoni bratta ma' 28 stat membru għarrata ta' taxxa korporattiva vera eh, meta eh, aħna nqisu situazzjonijiet eh, differenti fil-pajjiżi. President, grazzi għanna aktar kellema il-kommissarju, il-kommissjoni għanzi għedin prezenti, forsi jista' jkunna wkoll mistoqsijat dwar il bazita taxxa, però nagħti kelma l-kommissjoni. Grazzi President, jena mit-tiġi għal-tassazzjoni u l-Unjoni Doganali. Grazzi l-Komitat qabel xejn għal-rapport pozittiv u li għatina l-appoċ u anki nefirħu l-Onorevoli Kleva. Issa, il-kwistjoni speċifika li smajnassa. Aħna nitkellmu dwar il-rata tat tip headline ewlenija li din is-sena tkun madwar 17.3-17.4%. Għanna pajzi par Renju Unit li dan l-axħar użaw din ir-rata korporativa ta' taxxa eh, punt perċentwali ta' kull sena u allura meta nitkellmu eh, dwar 17.4% dan jfisser il-minqas sitt stati membri ikollhom iżidu ir-rata korporativa tagħhom ta' taxxa biex qablu il-perċentwal tar-rata eh, skont kif qed eh, ovvjament tiġi mitlub mill-emenda tal-Parlament Ewropew minħabba l-fatt li hemm il-bżonn illi nittaxxaw eh, tħul ugwali, mod ugwali eh, fil-maġġoranza stati membri skont prinċipji kostituali eh, mhux ikun possibbli konna 17.4% fil-ambitu mija fil ta' direttiva għal dividends li huma deħlin minn pajjiżi barranin. Iżda dan jfisser ukoll illi dividends li ġejjin mill-pajjiż stess ikollhom l-istess rata ta' 17.4% jiġifieri għal sitt stati membri huma jkollhom eh, naqsu r-rata korporativa tagħhom għal din għal dan l-ammont. Anke klani ġenerali eh, huma eh, għanijiet li nistaw naċċettaw, xert waħda naraw li se tkun diffiċli illi bi-proposta nistidnu li xistati membri illi jitlu għal tali bidliet fis sistemi korporativi tagħhom ta' taxxa grazzi. Grazzi ħafna. Eh, xtaqt eh, twieġeb fisem il-rapporter. Iva, grazzi Shadow, grazzi li Shadow skolla għal dibattitu naħseb illi mojċa sa eh, se tasal għal proposta, pero għanna maġġoranza wiesa għal rapport tagħha. Grazzi. Astrid, skużani, saqt wieġeb? Mela. E, tweġiba ma kienitx il fat tweġiba għal-mistoqsija tiegħi. Jiena kont qed nirreferi għal rata vera ta' taxxa wara it-tnaqqis kollu possibbli għaliex imbagħad ma jkollokx perspettiva vera ta' x'inhi rata ta' taxxa. Il-mistoqsija tiegħi kienet huma bħala kommissjoni jistgħu jiddefinixxu din il rata vera ta' taxxa? Komissjoni, minħabba id-differenzi fis sistemi ta' taxxa, huwa kważi impossibbli illi għal kull tip ta' negozju f'kull inkwa settur differenti possibbli minn SMEs għal multinazzjonalijiet li wieħed jikkalkula rata effettiva ta' taxxa. Jew ikollok kumpanija ta' model u hemmhekk inti mbagħad tqabbel ir-rati skont l-applikazzjoni ta' regoli ta' standards nazzjonali. Inkella ikollok issegwi l-proposta ta' Kummissjoni. Fejn? Ikollok is-CCTB illi eh, tiġi applikata meta jkollok bażi eh, komuni biex imbagħad tikkalkula ir-rata ta' wara u dana kollu jagħmel sens. Però minar koordinazzjoni u armonizzazzjoni brabta ma' disprezzament u anki riċerka u anki li nallokaw għal ċertu passiv u anki xtib ta' spejjes ta' rappresentanza se jkun hemm preżenti, eh, ma jkunx eh, possibbli li naslu għal ċifra għal rati effettivi ta' taxxa għal possibiltajiet kollha li nistgħu nsibu eh, fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazie. Tajjeb mela, grazzi, Iva, saf laħar, Iva, kellu jaqa għal suġġerimenti aktar kmini li konna naslu għal bazi ta' taxxa. U nafu illi fil-konsil dan is-suġġett ma tanxu miexi il-qoddim, u nafu li tweġiba hija diffiċli sakemm ma jkonna bazi komuni ta' taxxa. E, ovvjament wieħed e, diffiċli biex jgħabbel situazzjoni differenti. Mela, aħna konsidrajna la bozza rapport, il-skadenza l-emendi hija yeah Eh, 25 ta' frar, fil-5 ta' warna senar niddiskutu għom dawn fi 17 ta' marzu, biex bekk nivvotaw fil 18 ta' marzu u mbagħad eh, il nivvotaw fil-plenarja ta' april. Dak huwa l-kalendarju għalissa forsi <laughs> il rapportek palissa għandha xiftit aktar mis-soltu x'tagħmel u forsi kolla bekk ikunu xiftit flessibbli. Però għandkom sal-25 ta' frar biex twaslu eh, l-emendi tagħkom. Issa nkomplu il-raba punt l edizjoni tal-Kroazja ma' konvenzjoni ta' 23 ta' Lulju 1990 dwar l emendizjoni ta' taxxa doppja f'konnessjoni mal-aġġustament tal liħ ta' l-intraprizi assoċjati Issa, l-onorevoli Nitras, jek joġbok. Grazie ħafna, President. Il-rapport qed jipprova jaġġorna il-konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja f'konnessjoni mal aġġustament tal-profitti ta' intrapriżi assoċjati. Dan kollu jirriżulta mill-adeżjoni tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea. Din il-konvenzjoni ila fisseħ mill-1995 u ġiet aġġornata sistematikament hekk kif l-Istati membri kull ma jmur bdew jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Hawnhekk għandna sistema ta' proċeduri ta' arbitraġġ li waslu għall-eliminazzjoni tat-taxxa doppja li tkun tirriżulta mill-korrezzjoni tal-prassi ta' trasferimenti mill-istati membri. Dan ikompli simplifika il-ħidma tas suq komuni u jiffaċilita l-operazzjonijiet transnazzjonali mill-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea. Il-Kroazja issieħbet f'din il-konvenzjoni kif stipulat fil-trattat ta' l-adizjoni li firmat il-Kroazja. Il-konvenzjoni ser tkun vinkolanti għal Kroazja mid-data indikata mill-Kunsill fid-deċiżjoni ibbażata fuq suġġeriment mill-Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. Issa ninsabu fil-qalba tal-proċess ta' konsultazzjoni. Dallat ma kienx hemm oġġezzjonijiet lejh la il kroazja u laqqas mill-Kunsill u jiena ħadd l-opportunità biex nissuġġerixxi emenda partikolari. Din l-emenda hija din li l-konvenzjoni ġdida emendata tkun vinkolanti mid-data tal-pubblikazzjoni fil-ġurnal uffiċjali minnaħa tal-Kunsill. fil-waqt li l-proċedura oriġinali kollha konsegwenzi negattivi għaliex nafu li dan jista' jfisser applikazzjoni retroattiva tal-liġi l-affarijiet jekk jiżvolġew kif għandhom jiżvolġew dan ifisser li l-Kroazja jkollha biżejjed ħin biex tkun tista' tirranġa s-sistema nazzjonali tagħha u tkun tista' tadotta il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea bekk naslu mbagħad ta' sessjoni plenarja aħħarija tal-Parlament Ewropew f'dan il-mandat. Grazzi. Xi ħadd fisem l-SND? Ivek Josbok. Fil-qosor, nixtieq ngħid li dan huwa rapport tekniku ħafna imma naħseb li r-rapporter hawnhekk għamel sejħa tajba fir-rigward meta għandu jidħol fis-seħ dan il-ftehim. Kollox ma kollox jidher li kollox warto żgħar, ġifieri m'għandi xejn xinżid. Grazzi. Grazzi ħafna tajt il-President Ramon Tremosa. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna Sharon. Mela, ma tantx għandi wis xinżid. Naqblu ma l-emenda tar-rapporter, is-sur Nitras. Ġifieri l-istati membri kollha għamlu l-istess Proċess fil-passat u issa li l-Kroazja saret membru ġdid tal-Unjoni Ewropea jiena kont ċelebrajt il tħul ta' dan il-pajis fl-Unjoni Ewropea inna naħdmu biex ikun hemm l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja u nappoġġaw l-emenda ta' sur nitras fir-rigward idħul fis-seħħ ta' dan il-ftehim konċernat. Grazzi. Il-President, grazzi ħafna, għaw xaħat tiħor jishtiq jitkellem fost shadows. Sur Baldini, jitkellem jek joġbok. Pa bis se gospodinu. Grazzi. Nishtiq nirringrazzja l-sur Nitras għax xogħol tajjeb li wettaq bħala rapporter. Naħseb li l-emenda proposta tiegħu hija waħda ċettabbli u nemmen li dan itina l-opportunità biex ma namlux xogħol retroattivament u biex il-Kroazja jkollha biżejjed ħin biex mod xira tkun tista' tadotta din il-biċċa liġi. Kollox ippreżentat tajjeb u ma narax raġuni għala m'għandniex nappoġġaw il-emenda ta' Sur Nitras u r-rapport tiegħu. Grazzi. Right. Thank you very much. Grazzi ħafna. Tejt il-President. Kulħadd qed jaqbel, ta' jepwis. L-iskadenza l-emendi hija l-25 ta' frar, jekk xi ħadd l-emendi, niddiskutu dawn fi 17, nivvotaw fi 18 ta' xar u fit-tieni plenarja ta' April naddu għal-votazzjoni. Ġala darba posponejna l-bqija ta' dokumenti ma tantx għandna punti oħra fuq l-aġenda m'għandniex kwistjonijiet varji EOB u nista' fakkarkom li hemm laqa nhar il-ħamis 20 ta' frar mid-disa san-nofsija. L-aħbar ħażina hija li ser ikun hemm laqgħa wkoll fi Strasburgu nhar it-tnej fil-għaxija wkoll. Għanna laqgħa wkoll nhar il-ħamis fejn hemm it-tieni nofs tal-votazzjoni tal-ħasil tal-flus flimkien mal-Kumitat Libe u nittamaw li konna il-postijiet tagħna disponibbli bl-ismijiet tagħna u kollox għal dik il-votazzjoni. Ta' kollox, tajjeb wisq, niltaqgħu ħamis. Meeting closed.